Dear colleagues, we continue the session of the committee. And dear Ms. Blinkiewicz. Signora Blinkiewicz, uten nil-għawk għal-smiħ. Illi opportunita għal-membri ta' zoċ komitati, Libe u FAM biex eh, nisimaw l-opinjonijiet tal-esperti mistednin fuq l-implementazzjoni ta' direttiva 2012-29 EU li tistabilixxi standards minimi fuq id-drittijiet l-appoġġ u protezzjoni tal-vittmi tal-reati. Kif tafu li d direttiva kienet risposta għal bżonn biex niżguraw appoġġ u protezzjoni għal ċittadini Ewropej Issa li hemm iktar nies li jivvjaġġaw, jgħixu jew jistudjaw f'pajjiż barrani u allura huma vittmi potenzjali ta' reati eh, kommessi f'pajjiż li mhux tagħhom. Id-direttiva tiżgura li persuni li eh, kienu vittmi tal-reati jiġu rikonoxxuti, trattati b'rispett u jirċevu protezzjoni appoġġ u aċċess għall ġustizzja. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea Eh, kellhom jimplementaw id dispozizjoni ta' din id-direttiva sa' 16 ta' novembru tal-2015. Dan ismih se permettina nidu formazzjoni fuq miżuri li l-Istati membri ħadu biex jipermettu li dawn l-individwi jikollom eh, id-drittijiet u l-obligi tagħhom eh, rikonoxxuti skont din id-direttiva u l-ostakoli li iltaqgħu fuq livell nazzjonali. Hija opportunità wkoll biex nagħmlu evalwazzjoni ta' sakemm dawn il-miżuri jistgħu verament waslu għal tibdil għal vittmi. U kif għadna dan ismih eh, jiservi anki bħala input tal-rapport futur eh, miż komitati kumitati fuq l-implementazzjoni ta' din il-leġislazzjoni. Issa nagħti il-mikrofonu lil eh, ko-president, signora Blinkiewicz, Grazzi sur Stanishev u nilqal membri kollha miż-żewġ komitati. Kif intkom tafu li direttiva hija mirata għal protezzjoni tal-vitmi kollha tar-reati, però għandha anke wkoll perspettiva ta' sess. E, meta nżommu e, il-fatt f'moħħna illi hemm impatt drammatiku fuq il-vjolenza kontra n-nisa Waħda mill-elementi prinċipali ta' direttiva hija illi il-vitmi jkunu ċentru tal-proċess. U dan jfisser illi bħalissa mumiex sempliċement bħala xida, ma bħala l-element liktar importanti biex niproteġġu u napoġġawhom fil-proċess kollu. Din hija ħaġa kruċjali meta nitkellmu fuq vittmi ta' violenza kontra n-nisa u, fuq il-violenza domestika fid-djar. Illi tevita il-revittimizzazzjoni ta' nisa u ta' tfal waqt il-proċess kriminali u li natu servizzi ta' appoċ għal vittmi ta' din il-violenza u nizguraw illi nisa' E jistaw ikunu informati fuq is-sitwazzjoni proċedurali e, u ma xieħut mill-drittijiet illi direttiva tagħti għall-nisa. L-implementazzjoni minn tal-Istati membri ta' dawn u ta' drittijiet oħrajn huma lan tal-rapport e, illi bħalissa qed jiġi abbozzat mill-co-rapporters. U jiena zgura illi e, e se ġib informazzjoni valida għal ħidma tagħhom kollha. U issa nibdew il-panel tagħna l-ewwel wieħed is is-sfidi illi nintaqgħu fl-implementazzjoni fuq livell tal-Istati membri. Issa se nisimgħu prezentazzjoni fuq ir-riżultati tal-evalwazzjoni tal-implementazzjoni ta' Ewropea fuq id-direttiva fuq id-drittijiet dritti tal vitmi dan l-istudju ġi preparat minn grupp ta' riċerkaturi minn ċentru għall-istrateġija u servizzi ta' evalwazzjoni CSS eh, u l-analizi ġieti preparata uh, eh, minnaħat tal-IPRS. Jina xenati il-mikrofonu lil dawn iż-żewġ riċerkaturi CS e li se prezentaw riżultati tagħhom. Wieħed huwa Stefan Kreutzer u l-oħrajja Eugeni Laldemos. Etnej li huma kienu voluti fil-preparazzjoni tal-evalwazzjoni ta' implementazzjoni Ewropea tal-IPRS u se jippreżentaw ir-riżultati tagħhom issa. Issa, Eugenila Eugenilla Demoz, nati l mikrofonu lilek. Grazzi. Grazie ħafna. Eh, aħna rċevejna anki l-appoġġ ta' Victim Support Europe. Nista' ngħaddi għal slide illi imiss li tagħti eh, stampa ġenerali tal-preżentazzjoni tagħna. L-ewwel nintroduċu l għan u l-ambitu tal-istudju u mbagħad id-direttiva mbagħad se nitkellem fuq il-riżultati ewlenin ta' riċerka u mbagħad se nagħti il-mikrofonu l-kollega Eugeni biex eh, tajdinna xinuma il-kwistjoni orizzontali bħal evalwazzjoni individuali li issa obbligatorja u anki fuq kwistjonijiet li u speċifiċi għarreati li rigwardaw terrorizmu. Mbagħad flimkien imkien sen prezentaw l-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tagħna. <clears throat> Aħna nħossu illi eh, direttiva qed turi impatt pożittiv fl-Istati membri kollha u hemm żieda fil-impatt eh, u sen influenza, u sen nitkellmu aktar tard biex najdu xinu xini għal influenza, xinu ma l-affarijiet li influenzaw dan l-element. Mela, istajd nimis. Fuq l-lan u l-ambitu tal-istudju, dan ġi kommissjonat mill-Servizz tal-Riċerka tal-Parlament, u tagħmel evalwazzjoni tal-implementazzjoni tad-direttiva li tistabilixxa standards minimi fuq id-drittijiet eh, l-appoċ u l-protezzjoni tal-vittmi tar-reati. Il-evalwazzjoni kienet tinkludi l-trasposizjoni legali tal-dispozizjoni ta' l-inin ta' direttiva fil-27 stat, membri kolla illi huma soġġetti ta' direttiva pajis wieħed li mhuwiex soġġett għad direttiva li għad Danimarka għax għamlu opt-out. U mbagħad anki fuq l-applikazzjoni pratika eh, f'kampjun ta' 12 stat membru. U dan il-kampjun kien rappresentant, rappresentativ ta' ġeografija li kien fih tradizzjonijiet u approċċi legali differenti meta nqabluh ma' eh, appoċ preċedenti għal vittimi u dawn il-pajzi huma l austria il-Belġio, Repubblika Ċeka, l finlandia Franza, il-Germania, l-Ungerija, l-Italja, il-Lituania, il polonia l Spanja u l-Svezja. <clears throat> Umbat, rajna xinija eh, il koherenza globali, rilevanza, l-effettività u l-efficienza tal-ut u l-valur miżjud fuq livell Ewropew. U din ir-ċerka saret bejn Ġunju u Diċembru ta' sena li għaddiet. Kien hemm desk research, eh, intervisti mal-partit interessati eh, online u diskussjonijiet mal-gruppi. Mela, direttiva. il direttiva sostituit deċiżjoni għafas preċedenti mill-2001 hija l-miri taħħa li saħħa dritt tal-vitmi tal-kriminalità ikunu tkun fej tkun seħħet u tkun xi tkun in-nazzjonalità tagħhom. Tadotta id-direttiva tadotta definizzjoni wiesa ta' vittma u tinkludi kwalsiasi persuna li kellu eh, ħsara fizika jew emotiva anki minnaħa ta' reat u tinkludi anki il-membri tal-familja fil-kas ta' mewt fil-familja, eccetera. Id-direttiva kella tiġi trasposta sa eh, qabel novembru tal-2015, però rajna li fil-prassi ħafna stati membri għamlu trasposizjoni fl-aħħar sitxur eh, u l-dan jwaslu għal implikazzjonijiet għal biex namlu l-evalwazzjoni tal-impatt fil-post. Barra minnek l-istati membri ġew mitluba illi għatu dejta fuq kif is-servizzi ġew uh, kif kien l-aċċess għal dawn is-servizzi minnaħa tal-vittmi sa novembru tal-2017. Issa, naraw xinu ma rizultati ewlenin. Rajna illi il-maġġoranza tal-Istati membri issa trasponew għad-direttiva. Però xi eccezzjonijiet fl-Irlandja u fl-Slovenja dana se tiġri trasposizjoni se tiġri din is-sena. Dawk stati membri illi għadhom għamlu iġi trasposizjoni u għamlu għattart dana kien imħabba komplikazzjoni domestiċi leġislativi. <coughs> Fuq l-applikazzjoni pratika fil-pajis, aħna għamilna gruppi ta' pajizi, tliet gruppi ta' pajjiżi kien hemm pajjiżi li eh, preċedentement qabel l-introduzzjoni ta' direttiva ma kienx hemm eh, sistema ta' appoġġ għal vitmi eh, per eżempju fil-Litwanja u fil-Repubblika Ċeka u f'dawn il-pajjiżi l-impatt kien naturalment qawwi ħafna. Mbagħad hemm pajjiżi oħrajn illi ma ma tawx risorsi ulterjuri biex jamdu l-implementazzjoni ta' risorsi, per eżempju l-Ispanja u hemmhekk l-impatt ta' direttiva kienet kien limitat. Un mbagħad pajjiżi oħrajn li kellhom sistema diġa żviluppata qabel id-direttiva, per eżempju l austria jew l-Iżvezja, u hawnhekk l-impatt prinċipali ma kienx li jżidu l-livell ta' appoċ imma li li nistendewa għal kwalunkwe tip ta' vitma u kwalunkwe tip ta' reat. Issa senati il-mikrofonu l-kollega Eugeni. Grazie. Allora aħna rajna illi waħda mill-innovazzjonijiet ewlenin ta' direttiva kienet dispożizzjoni ta' traduzzjoni u interpretazzjoni. Dana fil-trasposizjoni tal-Istati membri kollha kienet kisba importanti ħafna għaliex eh, tkellmet fuq il-komplessità tal-reati eh, transkonfinali u eh, il-nozzjoni principali ta' direttiva li l-ċittadini kollha għandhom jirċevu eh, il-protezzjoni. Umbat l-applikazzjoni pratika il differenza bejn stat membru ieħor. L-istati membri għamlu sforzi biex iżidu dawn l-evalwazzjonijiet individwali Umbat il-passi li ħadu l-Istati membri kien hemm xenarju opt-out. Dan huwa l-każ per eżempju bħal Belġu u Franza. Minnaħa l-oħra mbagħad għandna approċċ opt-in illi tajt illi il-vitmi mux se jirċevu automatika din protezzjoni, juru di għamlu uh, opt-in volontarja. Dan ġara fejn hemm inqas eh, sistema inqas sviluppat. Umbagħad id-direttiva s-saħħa id-drittijiet proċedurali, per eżempju id-dritt tal-kompens jew għal-vitmi tal-reati fil-sistema penali. Issa, fil-sfidi prattiċi rajna li hemm Eh, rabta dajfa f'din is-sistema u dan mħabba mekkanizmi inkoerenti. Ħafna drabi għaliex il-polizija ma tattix referenza għal dan is-servizz u dan jfisser il-vitmi ma jirċevux l-għajnuna li għandhom dritt għalija. U fl-ħar mill-ħar dana qed innaqqas l-effettività ta' direttiva. Id-disponibilità u l-aċċess għall-appoġġ tvarja. U anki ġostat membru wieħed tvarja. Għatanna vitmi li ma mandomx eżerċizzju sħiħ ta' drittijiet tagħhom. U fl-aħħar rajna illi it-taħriġ tal-professjonisti hija importanti ħafna għal biex ikun hemm applikazzjoni koerenti ta' direttiva. Ħafna stati membri uh, waqfu Eh, taħriġ speċifiku, però mhux kullimkien u laqas muwa moti lil kulħadd dan is-servizz. Parti l istudju tagħna kien fuq it-terrorizmu, vitmi ta' terrorizmu. Hemm ħafna aspetti transkonfinali f'dan il-vitmi ta' terrorizmu, per eżempju fl-attakki l-iktar reċenti f'Barcellona kien hemm xi 30 nazzjonalità fost il-vitmi, ma' kull pajjiż għandu mod differenti biex jamlu dan u l-vitmi ta' terrorizmu mandomx sistema ta' appoċ specifiku. Pero rajna illi wara il zida tal-attakki terrorizmu kienem bidla ħafna f'ħafna każijiet l-istati membri għamlu aġġustamenti fis-sistemi tagħhom. U rajna illi l-Franza u l-Belġu huma dawk illi ah, għamlu proposti biex jaġġustaw dan is-sistema. Fu il-violenza gender eh, bazata fuq il-ġeneri, fuq is-sess, hemm il-problema tal-fatt li ħafna violenza ma tiġix rapportata, specialment fil-kas ta' violenza fid-djar domestika. u rajna li memx l-mem lebda appoċ għal vitmi tal-reati ta' mibeda. Biex nar u biex nikkonkludu rajna il-direttiva introduċiet innovazzjonijiet importanti, però l-impatt huwa differenti minn stat membru ieħor. U importanti anki ninnotaw illi ħafna stati membri għadhom jorbtu fuq l-NGOs u l-volontarjat. U dan jfisser illi dawn il-servizzi m'għandhomx bizzejt fondi. Fir-rakkomandazzjonijiet tagħna huma illi zidu il-kuxenza fuq il-vittmi, mux fuq fu id-drittijiet tagħhom ġenerali, imma anki fuq il servizzi differenti biex wieħed ikun jista' eżerċita dawn id-drittijiet. Il-vittmi għandhom ikunu koxenti anki fuq il-drittijiet tagħhom anki barra minn pajjiżhom. Irid ikun hemm signposting aħjar biex napoġaw dawn is-servizzi, per eżempju dan jiġri fl-Ungerija. Kif semmejt qabel anki e, il-bini tal-kapacità u taħriġ u importanti, anki illi ikunem inkoraġġament tal rapportaċ U fl ħar nixtiequ unajdu li l-Stati membri għandhom jifukaw biex jinkoraġixxu il trattament ugwali ta' kull tip ta' vittma. E, u punta ħari aħna rajna u koll il-direttiva diġa għatturi impatt pozitif ħafna pajizi, pero imħabba eh, fil-trasposizjoni differenti f'pajizi differenti eh, se jkun iktar diffiċ li naraw ximpat se jkun hemm fis-snin u forsi tkun ħaġa tajba li naraw l progress nerġaw wara li għaddu xiftit snin mill-lum. Grazie, <clears throat> grazie ħafna l-Sinjura Eugenilla Aldemos u Stefan Kross tal-prezentazzjoni ta'kom u issa nixtieq il-mikrofonu lil-Korapporter. L-ewwel net l-Sinjura Teresa Jimenez Beseril Barrio mill-Kumitat Libe għal erba' minuti. Muchísimas gracias. Grazie ħafna. Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq Nirringrazzja li daw kollha li qegħdin preżenti hawnhekk dan l-ismieħ tant importanti fuq il-drittijiet u kif nistgħu nappoġġaw il-vittmi ta' reati. Il-presentazzjoni ta' l-esperti għandna kif smajna titkellem fuq il- eh, kemm hemm vittmi differenti u għawek eh, aħna l-lum għanna xorti li għanna maħna l-koordinatriċi kontra il-traffiku ilja persuna illi tġilet ħafna favur il-vitmi ehm, tal-traffikar tal-bnedmin, jena kamil darba ħadimt maħħa u koll, u għanna eh, u koll vitma mill-vitma tal-attak terroristiku li kena fi Brussel, għanna fosna u koll vitma oħra u nifsu u għaw koll espert eh, fit-terrorizmu u għaspanjol ġej mill pajiz Basko u ser eh, jirrakkontana l-esperienza tiegħu wkoll u nixtieq ukoll nirringrazzja lil rapporter illi ħdimt magħha tajjeb ħafna wkoll. Nixtieq nirringrazzja lil eh, servizz tar-riċerka tal-Parlament u nirringrazzjaħ ta' rapporti tiegħu dwar kif ġiet implementata d-direttiva mill-Istati Membri peress li l-Istati il-Kummissjoni għadha ma ħarġitx bir-rapport tagħha fuq l-implementazzjoni Il-rapport illi għamet il-EPRS huwa utli ħafna. Nittamaw li l-Komissjoni l-lum tkun tista' tispjegana eżattament fiex wasal ir rapport tagħha. E, ma kienx hemm daqs eh, leġislazzjoni per se, kien hemm deċiżjoni affas illi laqas ma kienet ma kienet ġiet implementata sew laqas u għal daqs jiena kont ikkomunikajt mal-Kummissarju Reding u ħejjejna dak li imbagħad wara sejjaħ il-pakkett tal-vitmi. Jiena nemmen illi kwalunkwe persuna tista' tkun vittma. Hemm 65 miljun il persuna illi tkun vittma fl-Unjoni Ewropea, vittma ta' rejad sajr jew inkella rejad kbir, rejad ta' terrorizmu jew inkella ta' traffikar u xinu. Dawn huma kollha vittmi, u għalhekk importanti illi nitkellmu fuq il-vittmi u defendu drittijiet tagħhom. Kifet jiena kontrapporter fil-Kumitat Libe u niftakar kemm konna i-ġilidna matul it-trialogu, konna ġilidna ħafna biex naqbżu għadrittijiet drittijiet tal-vitmi. U għalek kien xina wkoll inkludu affarijiet eh, bażiċi anke kif qalet il-President li sem tal rapport huwa minimum standards, imma minimum standards, standards minimi, huma anke diffiċli niksbuhom diffiċli li wieħed jifhem xiridu nfissru b'minimum standards meta nitkellmu fuq vittmi ta' reati u meta inti vittma u tmur tfittex lajnuna tal-autoritajiet, tmur eh, fuq il-pulizija titlob lajnuna per eżempju, U għalhekk hemm bżonn nisit informazzjoni, hemm bżonn li nies jkunu jafu eh, xi drittijiet għandhom fuq min jistgħu jmorru biex jitolbu lajnuna għaliex f'dak il-moment meta jkunu vittmi jkun hemm ħafna konfużjoni, importanti l-informazzjoni li tingħatalhom għaliex eh, dik l-informazzjoni ikolla wara effett kbir. Anke xi ħaġa sempliċi bħalli inti tagħmel rapport u li jagħtuk kopja tar-rapport, hemm pajjiżi fejn qas biss jagħtuk kopja tar-rapport sempliċement jitniżel f'reġistru. F- u bat ikun diffiċli biex inti titlob kumpens. Dwar it-traduzzjoni u l-interpretazzjoni li inti tirċiv informazzjoni fuq il-proċess fil-qorti u li kollok aċċess ukoll għas-servizzi ta' għajnuna lill-vittma. Dana huwa qasam il naħseb importanti ħafna u għandu eh, jibqa' fundamentali fl-applikazzjoni ta' din id-direttiva, dan huwa dak li aħna nsejħu individual assessment, evalwazzjoni individwali biex li huwa importanti biex ikunu nistgħu nifmu il-bżonnijiet speċifiċi ta' kull vittma. Eh, importanti li jkun hemm progress fl-Istati membri wkoll fuq il-livell eh, amministrattiv u leġislattiv. Kien hemm ċertu progress, imma il-mod kif qed isiru dawn l-evalwazzjonijiet individwali ivarja ħafna minn stat membru għal ieħor u kultant anke fiħdan l-istess stat membru minn belt għal oħra minn reġjuna l ieħor ukoll hemm diskrepanzi kbar. Iġifieri vittma kapaċi ma jkollix l-istess livell ta' appoġġ fi stat membru meta mqabbel miħor. U hemm ħaġa oħra li naħseb li hija fundamentali wkoll, qed nirreferi għal fatt li l-istat membri ma, ma l-istati membri ma jaċċettawx ir-responsabilità. Per eżempju, il-vittmi ta' terrorizmu. L-istati membri iridu jaċċettaw illi fl-aħħar mill-aħħar huma responsabbli tad danni tal-ħsara li saret fuq il-vittma. Ħaġa oħra li beħsibna nisħu fuqha u li qed ninkludu fir-rapport huma il-kampanji ta' informazzjoni ta' ta' mm, ta' kuxjenza, il-awareness raising campaign. E, in-nuqqas ta' informazzjoni wkoll e, huwa problema, nuqqas ta' informazzjoni l-vitmi fl-lingwa li huma jkunu jifhem memx dawn il-kampanji ta' informazzjoni fuq il-televizjoni, nis ma jaraw xejn dwar xidrittijiet għandhom bħala vittmi, hemm ukoll nuqqas ta' appoġġ finanzjarju u nuqqas ta' koordinament ta' servizzi li joffru appoġġ, servizzi bħal eh, pulizija, li maħalfin, il-prosekuturi, eh, hemm affarijiet li forsi l-pulizija tkun tafhom ma l-imħalfin ma jkunux jafuhom u għalhekk il-katina mhijiex kostanti barra minn hekk hemm ukoll nuqqas ta' taħriġ lil professjonisti Dan huwa punt illi jiena u Sinjura Milner, il-rapporter l-oħra, naħsbu illi irridu npoġġu eh, npoġġu fi priorità. Eh, dawn in-nuqqasijiet illi b'xi mod irridu nirranġawhom. Biex nagħlaq Jiena nixtieq ukoll ninkludi rakkomandazzjonijiet speċjali fuq id-drittijiet tal-vittmi ta' terrorizmu wara l-attakki li kien hemm eh, ftit li xejn sar favur il-vitmi għaliex ma tantx kien hemm esperjenza f'dan ir-rigward. Jiena għandi ftit iżjed esperjenza. Eh, eh, fi Spanja fl-1978 l-eta il-terrorizmu tal-Pajjiż Bask kien qatel lil ħija u lil mara tiegħu wkoll, ġifieri għandi esperjenza diretta hija kien politiku, iġifiri ma inqatilx b'kombinazzjoni, ma nqatilx għax eh, xorti ħażina, nqatel apposta. Eh, u anka il-personel għanna prezenti għawek, missiru kien soldat, imma bat il-fitma l-oħra li għanna maħna sempliciment kienet xortija ħażina xin sertat emmek, iġifiri kwalunkwe persuna tista tkun vitma u fil-kas tal-attakki fl-Europa rajna nuqqas kbir lejn il-vitmi eh, għalix drittijiet tagħhom ma ġewx rispettati. Il Vitmi tal-attakki tal-2016 fi Brussell, f'orti, il-mentaw li ma inataw lebda tip ta' għajnuna laqas psikoloġika, ħassew ma' abbandonati, u dinja xaħġa li verament jaqaru kaza, għalix il-servizzi ta' għajnuna l vitmi kienu jeżisti, kienu jeżistu, dawn il-servizzi kienu hemm, imma ma ħadmux. U mux għat jaċċettaw laqas il-responsabilta li għandhom. U ħanedilkom ħaġa, il-kumpaniji tal-assikurazzjoni mhumiex dejjem responsabbli għal kollox, huma responsabbli pereżempju tad-danni li kien hemm fl-ajruport iva, imma il-ħsara li sajt fuq il-vittmi mhijiex responsabilità tal-assikurazzjoni, takka kien attakk fuq id-demokrazija, fuq il-valuri tagħna u attak kontra l-istat membru u għalek fl-axar mill-axar u l-istat membru li huwa responsabli u wasal il-waqt illi jaċċetta responsabilità tiegħu. U għalek Biex naslu f'sitwazzjoni fejn ikun hemm kenn għal dawn il-vitmi, ikun hemm appoġġ għal dawn il-vitmi, l-Istat irid joffri informazzjoni speċifika eh, u rrit ħarreġ sew l-nies li qegħdin hemmhekk biex jappoġġaw l vittmi Irid ikun persuna responsabbli ma jistax ikuni dawn il-vittmi għodu jintbatu minn tabib għal għal snin sħaħ u l-istess tobba jqogħdu għom l-istess mistoqsijiet u fl-aħħar jispiċċaw vittmi doppji. Iġifiri, hemm bżonn din dan l-appoċ eh, emozjonali u psikoloġiku biex dawn ikun jistaw eh, jelbu it-trauma. Eh, Għalxejn ħajqod jimlew ħafna karti dawn il-vitmi. Emżon illi dawn il-vitmi illi tant għaddew minn trauma kbira ikun jistaw jirkupraw u anka jirkupraw xolom. Hemm bżonn ukoll linja ta' telefon ta' emerġenza li din il-linja tkun attiva immedjatament jekk ikun hemm xi attakk u eh, permessa din linja telefonika tenata wkoll assistenza f'lingwi differenti għaliex ġeneralment meta jkun hemm attakk bħalma ġara f'Barċellona l-fitmi kienu minn 30 il-nazzjonalità differenti. Jiena ġivejt eh, il-menti wkoll ta' eh, tfal li ma kienu jafu fejn spiċċaw il-ġenituri tagħhom, ġenituri li tilfu tfal u li ma setgħux jikkomunikaw għax ma kienux qed jifmu l-lingwa vittmi li għanna maħna u kolna fil-li esprimu dak li jaħsbu illi eh, u għal-iżjed meħtieġ, ġviri ħanisimaw u koll l-input taħħom u għanna u koll vittmi għawek ta' ta' reati differenti kollu ma validi u fadal ħafna biex eh, niksbu biex naslu f'punt fejn inkun qed nirrispettaw il-valur u d-dinjità tal-vitmi kollha. Aħna ħankomplu naħdmu biex ikollhom lajnuna illi ħaqhom. Grazzi. Eh, Grazzi ħafna. U bħala reporter mill-Kumitat Libe, nishtiq nagħti l-mikrofonu lis Sinjura Angelika Mlinar. Grazzi. <clears throat> Grazzi ħafna nilqal l-ospiti eh, tagħna u nirringrazzjakom tal-organizzazzjoni tal-avveniment. U nixtieq inkompli minn fejn konkludiet is-Sinjura Barrio li tat mm, situazzjoni ġenerali tajba ħafna. Jiena eh, iktar interessata fil-parti femminili. U nixtieq in punt ġenerali jiena avukat u aħna rridu nafaċaw il-verità illi il-soċieta jaddejem dejjem nifukaw fuq il-persuna kriminali u ninsew il-vittima. il soċjetà dejjem ek tagħmel u eh, normalment fil-leġislazzjoni penali fl-Istati Membri tagħna kollha fukati fuq dan u sar wasar il-moment biex niddibattu anki fuq id-drittijiet tal-vittma. Inti semmejt fil rapport fattur importanti ħafna illi huwa nuqqas ta' rapportaċ għal violenza domestika. U dan huwa fatt li fl-istati membri kollha jeżisti anki fis-soċjetà kollha. Il-violenza domestika ila problema qed nippruvaw nafaċċawha pera għadna il-bot mis-soluzzjoni. Il-traffikar fil-bnedmin normalment in-nisa huma vittmi u f'dan il kontest nafu illi rajna fil-medja li dan jiġi kopert, pero maħniġ qegħdin nafaċaw fil-parlament bħal fid-dibattiti għadna ma bdejniex niddibattu fuq dan l-affarijiet fuq it-traffikar tal-bnedmin ħaddima staġjonali meta rajna illi n-nisa anki ċittadini tal-Unjoni Ewropea qed jiġu trattati bħala insira anki fl-istati membri tagħna. Dan huwa grupp ta' vittmi illi m'għandniex informazzjoni fuqhom. Għandu jkollna dibattitu u nittama li se jkollna dibattitu il ġimali għaddihla fil plenarja, nishtiq nistaqsikum għak għandhomx ċifri, jew għandkom fokus fuq din il-problema. Il-problema hija li għan il-leġislazzjoni teżisti, jeżistu direttivi mill punto di vista leġizlativ u suppost edin jaħdmu tajjeb, eh, però mumiex qed jiġu implementati b'mod ċira. Wieħed jista' jkollu anki l-aħjar leġislazzjoni, però jekk ma tiġix implementata, ma servi għal xej. U nixtieq insaqsikom biex tifukaw anki fuq dan, attualment il-dibattitu huwa politiku, però eh, se nifoka anki fuq dan fil-parti tiegħi tar-rapport. Grazzi. Grazzi, Signora Mlinar. U issa se nitlob anki l-Kummissjoni biex jagħmlu intervenzjoni qasira fuq l-applikazzjoni ta' din id-direttiva fl-istati membri. U nagħti l-mikrofonu lis-Sinjura Katerina Janiczka li hija eh, il-leader tat tim fuq id-drittijiet tal-vitmi fil-DG Justice. Grazzi ħafna. Il-Komissjoni tixtieq tilqa dan ir-rapport tal-Parlament aħna nħossu illi tagħti ir-rapporti jagħti ħafna informazzjoni valida fuq dan l-istrument validu u kif qed jiġi traspost u implementat fl-Istati membri. Il-trasposizjoni korretta, kompleta, ta' dan l-istrument principali hija waħda mill-prioritajiet tagħna fil-Kummissjoni Ewropea. Aħna diġà ħdimna bla dewmin f'jannar tar 2016 għamilna 16 il-proċediment ta' ksur kontra l-istati membri li ma notifikawx fi żmien il-miżuri nazzjonali biex jitraspondu d-direttiva. Ħamsa minnhom għadhom għaddejjin għanna erba stati membri illi mamlux trasposizjoni kompleta tad direttiva allura għat hemm ħafna xogħol qed isir minnaħa ħatana biex niżguraw illi jispiċċaw it-trasposizjoni kompleta u korretta u, li, u fl-aħħar li anki li tiġi applikata b'mod korrett. Dan huwa strument kbir ħafna u strument ewlieni mhux mhux biss ibiddel il-proċedura il nazzjonali ma jitlob minn-naħa tal-istati membri Eh, joħlo anki mizuri amministrativi ta' poċ biex jizguraw li dawn il-dispozizjoniet jiġu applikati fil-prassi. Eh, titlob illi l-istati membri mux biss jittrasponu eh, dispozizjoniet partikolari fil-proċediment nazjonali fil-kodiċi imma titlob u koll eh, implikazzjonijiet finanzjari ta' budget għax ħafna drabi li Stati membri se jkollhom joħol u sistema ta' servizzi ta' appoċ, li jorganizzaw it-taħriġ għal personal għal tal-persuni li jiġu f'kuntat ma' dawn il-vitmi. Għal daqstant, parti minn dawn il- proċediment ta' ksur u għamilna anki studju biex nifmu kemmu eh, kemm kbir il-fenomenu meta niġu għal eh, trasposizjoni inkorretta u inkompleta. Il-Kommissjoni qed tagħmel anki dialogu kostruttiv mal-Istati membri biex nejnuhom eh, fil-implementazzjoni. L-lan u huwa li dispozizjoniet f-postom li il dispożizzjoni jiġu trasposti b'mod korrett u li jaħdmu fil-prassi. F'dan id-dialogu kostruttiv għanna ħafna inizjativi ma l-istati membri biex natikom eżempju. Per eżempju, fl ħar ta' xar ta' jannar, il-Kommissjoni edha torganizza konferenza ta' livell oli fuq id-drittijiet tal-vitmi u se niddiskutu l-implementazzjoni ta' direttiva mod ġenerali u se nitkellmu fuq kif id-direttiva ġiet implementata fl-Istati membri. Il-konferenza se tinfetaħ mill-kummissarju tagħna li turi eh, l-appoġġ tagħha u l-importanza ta' din il-kwistjoni kif anki involvejna il-presidenza bulgara se jkollna l-Ministru tal-Ġustizzja Bulgaru fil-ftuħ tal-konferenza u part U barra minn hekk il-Kummissjoni qed taħdem ma' netwerk ta' drittijiet tal vitmi li hija netwerk finanzjata mill-Kummissjoni eh, fil-programm Just eh, li ġib flimkien esperti nazjonali tal-Ministri tal ġustizzja u lan tagħha hija li jkun hemm skambju tal-aħjar prassi u jgħinu xuxin fl-implementazzjoni ta' dan l-istrument eh, daqshekk diffiċli. U se jkonna anki policy ta' mainstreaming wiesa ħafna fejn hu possibbli edin aħna nikontemplaw kif nistaw nestendu u nizguraw illi anki il-vitmi bibżonniet speċjali ikollhom dispożizzjonijiet illi jistaw jikorrispondu jirrispondu iktar direttament għal dawn il-bżonnijiet eh, speċjali ta' dawn il-vitmi bħal vitmi ta' terrorizmu per eżempju. Anki il-kumpens għal vitmi ta' terrorizmu hija waħda mill-prioritajiet l-iktar ewlenin tal-Kummissjoni. Il-President Juncker ħatar il-persuna biex tkun Eh, konsillir speċjali fuq il-vitmi tal- eh, tal eh, fuq il-vitmi, fuq id-drittijiet tal-vitmi. U l-applikazzjoni għal ta' din id drittijiet jgħu għadhom prioritetik l-ewlenin tana. Grazzi, grazzi ħafna. Issa ma tantx għanna ħin, però se il-mikrofonu lil Shadow Rapporteurs. Flo, għandaw. L-Nadi l-kelma l-Nadi Rajevic, nishtiq nitlob lil dawk la intervjenu biex iżommu ma' żewġ minuti. Grazzi, grazzi ta' sew. Għalla dawk għalla li tkellmu, nishtiq nitkellem għannom ta' Senjura Kroza Bilt, illi hija shadow rapporter għannom tal-PPE l-ewwel nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea għal din id-direttiva u għall attivitajiet kollha illi hija qed tmexxi fuq il-ħarsin tal-vittmi ma wkoll li PRS jiġifieri s-servizzi tagħna rapport eċċellenti fuq l-implementazzjoni tad-direttiva illi huwa rapport dettaljat ta' so professjonali. Nixtieq ukoll nifraħ lil dawk li seta' membri kollha li setgħu diġà jitrasponu d eh, direttiva. Minkejja l-intoppi kollha li kien hemm nista' ngħid illi l-affarijiet mixjin tajba tajjeb. Nixtieq nifraħu kol l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet non governativi kollha li ta' kuljum jaħdmu mal-vittmi u jappoġġjawhom. Is-sapport u l-kooperazzjoni tagħna nista' nistgħu serħu fuq u qed nitkellem hawnhekk għandhom ta' Senjura Karazza Bilt da kullu nistgħu nagħmlu biex inħarsu l-vittmi namluħ. Nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Jimenez, l-Onorevoli Mlinara, mela illa li Nistanejt li jam numru ta' nisa li tassew u ma' impenjati dejjem prezenti fi smieħ dejjem jitkellmu f'dawn tip ta' avvenimenti. U importanti, importanti jkun nisa nies Għanna direttiva dimna li hija eżempju tajjeb ta' konsiderazzjoni u armonizzazzjoni ta' liġi kriminali. Il-Kummissarju Redding nirnexxila n-xera tamel dan u bekk għanna direttiva li turi biċar il-violenza kontra l-fitmija għafna drabi hija violenza kontra n-nisa. Iġviri għanna dan l-element ta' sess eh, li huwa marbut mal-violenza. Hemm ukoll il-vokabolarju legali li huwa marbut ma' din il-violenza skont is-sess hemm ukoll il-vittimizzazzjoni tal-aspetti psikoloġiċi tal-vitmi, imma irrid ngħid illi minkejja li liġi hija tajba mhijiex xorta perfetta illa li hemm ħafna stereotipi, pereżempju stereotipi marbuta mal-edukazzjoni u oħrajn illi rridu naħdmu fuqhom. Grazzi. U issa naddi l-kelma l-onorevoli li jmiss l-onorevoli eh, jħed tkellem l-Svedis ledamöter och andra här. Ehm... Grazie ħafna għal dak kollu eh, li eh, għattunna, grazie u koll għal kollegi li esprimew rwieħom kif għalet il-kollega fil-fat 65 miljon vittma konċernati me. Iġviri, numru enormi, xaġa sew traġika illi għaddu minna dawn il-nies, u għallura rridu nedefinixu xumma l-prioritajiet tagħna li noqogħdu nikklassifikaw f'kategoriji lil dawn il-vitmi, sinċerament ma naħsibx illi hija l-iktar ħaġa importanti, l-iktar ħaġa importanti hija li ngħinuhom. Eh, problema li qed nitkellem bl-Svediż Fil-fatt 75 miljon, iskuza ruħi. Insomma, bejn 65 eh, u 75 miljon eh, se jkun hemm anki iktar. Eh, imbagħad titkellimt ukoll dwar il-kontrabandu tal-bnedmin mill-2011 law għandna leġiżlazzjoni illi testipola illi il-vitmi Rrid ikollhom iktar sigurtà aħna għandna strateġiji u uh, tfajna pressjoni fuq l-istati membri biex jgarantixxu u jisaxħu il-protezzjoni għal vitmi. Sfortunatament manniex, eh, pero ma smajniex bi proposti ġodda eh, l-istrateġija speċċata fl-2016 u xejn la posta. Ġifiri issa nemmen il wasal izmin li jkun hemm sa ta' ċi ġdida, naħseb eh, rridu nabotu l-messaġġ tajjeb eh, eh, mhux messaġġ l-aggressuri li qisu xejn mu xejn muħaj u huma ma muħaj xejn jekk jekk ja jekkommentu dawn it-tip ta' reati, nixtieq nirreferi għal persuna li għamlet l-ewwel prezentazzjoni, ma niftakar eżattament li ma organizzazzjoni ta' rappresentaw eh, fl-istudju li għamiltu għandkom statistika, per eżempju, eh, statistika illi taqsam il-numru ta' vitmin nisa u rġiel, illa li jġdan u aspet importanti kif għalu il-kollegi tijaj, numru kbir ta' vitmi u ma' nisa. Għet nitkelmu dwar violenzi eh, konjugali, jew nkella fuq il posta ta' xogħol jew ta' xogħol toħra, Interessanti nkunu nafu, eh, jider li memħat iktar li xie jitkellem eh, u għallura nishtiq ndur fuq l-esperti, jishtiq u jwirġbu ta' malajr illa li jiex qed naqbżu ftit il-ħin u allura forsi jkun tajb li nalqu dal-ewwel round biex ngħaddu għat-tieni wieħed. Grazzi, ħan prova nwieġeb. M'għandniex eh, statistika kif intom tlabtu, il-fokus tagħna kien fuq l-applikazzjoni pratika u mhux fuq l-evalwazzjoni ġenerali tal-problema, ma dan kollu nixtieq eh, nindirizzakom eh, għal kapitlu interessanti tal-istudju tagħna, pereżem dak li jitkellem fuq eh, il-violenza bazata fuq is-sessi, u għanna wkoll case study fuq refuġjati li sefaw vitmi Dan u interessanti li id direttiva ta' applika anke wkoll t TCNs mhux biss għal ċittadin tal-Istati Membri u mill istudi li għamilna jidher li hemm vittmi ta' trafikar ta' bnedmin kif ukoll ta' prostituzzjoni illi ġew mbagħad infittxija minħabba illi minħabba illi daħlu fl-Unjoni b'mod illegali u allura biex nejdu ex faw vitmi ta' t-tieni vittimizzazzjoni. Mbagħad hemm ċertu elementi speċifiċi li ovvjament eh, huma marbuta mal-vjolenza marbuta ma' sess. Qed nara wkoll li sur depress ukoll irid jintervjeni jekk joġbu jista' jagħmel dan imma zon fil-qasir. Iva, sfortunatament jiena ma intervenejċ tul dibattitu, però nixtieq xorta waħda insaqsi mistoqsija u waħda mill-problemi l-kbar li aħna ħabbatna wiċċna magħha meta ġraw l-attakki terroristiċi hija il-vitmi li ġejjin minn 24 sat membru differenti minn pajjiż differenti, e, e, u allura nixtieq ngħid li l-istrument li għandna preżentament ma jobbligax illi l-istrument ma jplikax bl-istess mod tal-vitmi kollha u allura nixtieq ngħid e, intom qed tindirizzaw din il-problema issa illa li anki jekk nindirizzaw din il-problema għad hemm tliet problemi oħra illi mhux qed nindirizzaw ġifieri il-fatt illi il-vitmi huma vitmi fil-pajis li mhux tagħhom pereżempju, imma bat x'jiġri kif isiru relazzjonijiet mal-pajis oriġinali tagħhom. Fi Franza rajna li hemm fonta garanzija, jiena favur dan il fonta ta' garanzija, ta' min fonta dan it fuq livell Ewropew biex nigarantixxu li jkun hemm proċedimenti ta' kumpens ta' min li norganizzaw dan permessa strument Ewropew f'każijiet ta' attakki terroristiċi li jattakaw mhux biss eh, il-vitmi imma wkoll l-attakki imma wkoll il-valuri Ewropej. U naħseb li punti ieħor importanti li rridu nindirizzaw huwa il-problema ta' differenzi f'dak illi huma f'dik li hija sistema soċjali tal-istati membri. Allura xtaqt nistaqsi f'dan ir-rapport ma tkun f'moħħkom illi tagħmlu rekomandazzjoni għal ħol inta mekkaniżmu Ewropew ta' solidarjetà f'dik illi hija solidarjetà soċjali. Grazzi ħafna, Sur Depress, għamilt important, punt importanti u kien hemm anke mistoqsija l-rapporter. Tixtieq tirraġixxi? Eh, Mikrofonu għal-kellim? Mikrofonu, jekk jogħġbok? Iva. The other micro. Laħjar tuża mikrofonu liħor, għax mux għed jahdem. No, no. Now it's okay. No? Si, en l-informe u... Eh, iva, fil-rapport. Fl-ewel rapport, kienem ħafna diffikulta biex eh, nikludu il-fitmi, eh, aħseb wara biex nsemmuhom bl-isem tistaw timmaġinaw fl-ma pozizjoni konna, imma fil-rapport eh, Combating Terrorism li għamilna wek, jina ressaqt 31 l-emenda dwar il-bżonnijiet tal-vitmi u ma kolla dwar il-responsabilità, dwar l-armonizzazzjoni, dwar dawn l-affarijiet li għadhom kif issemmew. Iva, eh, fil-revizjoni li ħanamlu, il-bladu ta' xejn ħan inkludu il-bżon li kunem garanzija illi il-vitmi kollha jiġu moqdija. Ma nistawx nigarantixxu li kunem kompens finanzjarju fl-istati membri kollha dak le, imma nistaw nigarantixxu illi kunem minn tal-inqas eh, responsabilità minima illi għandu jieħu l-istat u eh, forse nka l-idea li jkun hemm font ta' garanzija, eh, forsi idea interessanti jiena naċċetta u ħan esploraw kol, Grazzi. Much for your reaction and thanks to all the experts. Grazzi ħafna reazzjonijiet, grazzi wkoll l-esperti għall-impuls tagħhom issa ngħaddu għat-tieni panel. Kelma lura lilek, eh, Onorevoli Blinkeviċute. Issa ħanaddu għat-tieni panel fil-fatt ħanetkermu dwar l-impatt tal-istrument termini ta' protezzjoni u appoġġ tal-vitmin għawil Taressa Marija Vasiliadu li hija l-koordinatur Ewropew kontra it-traffikar. Jekk joġbok għandek il-kelma la xar minuti. Grazzi, grazzi tal-istedentuni, grazzi l-żewġ komitati u kol għal-konsistenza u l-insistenza tal-membri tal-Parlament Ewropew fuq din il-kustjoni tant fundamentali. Nixtieq nibda disclaimer eh, li direttiva ta' drittijiet tal-vitmi eh, tmur ferm iktar li l-in direttiva kontra traffikar eh, u aħna nixtieq ngħid illi fil-ħidma tagħna bħala kummissjoni fuq iż-żewġ dossiers hija illi niffokaw fuq il-vitma fl-approċ tagħna. Dak li eh, huwa kompletament innovattiv eh, sa mill-2011 law hija l-fatt li jista' jkun hemm eh, appell għall għajnuna minnaħa tal-vitmi kien hemm ukoll darba ta' konformità bejn dawn iż-żewġ relativi u nixtieq nagħmel referenza wkoll għal rapport ta' informazzjoni ta' 2016 marbuta ma' direttiva. Nishtiq pero nfakkar illi traffikar tal-bnedmin l-ewwel qabel kollox u ksur ta' drittijiet tal-bniedem u dan insibuh fil-karta drittijiet tal-bniedem. Ġviri, qed kam fuq ksur ta' drittijiet ta' dritt tal-bniedem. Ovvjament huwa forma ta' kriminalità organizzata li trendi ħafna. Meta nitkellmu dwar dan il-fenomenu qed nitkellmu dwar il-beħ u xiri ta' bnedmin bil-fini ta' sfruttament. Irridu niftakru wkoll minn huma l-vitmi f'każ meta nitkellmu dwar trafikar iktar minn żewġ terzi huma tfal nisa. Għafna drabi huma vitmi, jisfaw vitmi ta' sfruttament għal xogħol, imma ma dan hemm marbut tipi oħra ta' sfruttament. Nixtieq ngħid li fl-2016 la jew hemm sabet 11 l-1000 tifla li ġew minn Niġerja via Libja u daħlu fl-Italja u 80% minnhom huwa mifhumi li huma vitmi ta' sfruttament sesswali eh, fil-fat kien hemm żieda esponenzjali mill-2016 l-ewwel allura meta nitkellmu dwar il-vitmi rridu niftakru dwar dawn dan in-numru kbir ta' nies li qed ibatu u n-numri qegħdin dejjem jikbru, però importanti wkoll eh, naqbel mal-membru eh, tal-parlament li tkellem dwar ħaddiema saġanali fil-fatt żewġ terzi tal-vitmi identifikati fl-Unjoni huma ċittadini fil il mill-Bulgarija, Romanija, l-Olanda fost oħrajn rridu nifmu li dan mux sempliċement fenomenu ta' migrazzjoni imma huwa fenomenu ta' skala ferm ikbar sfortunatament. U naħseb illi huwa importanti wkoll li niftakru il-vitmi jessu dejjem l-axħar u ħafna drabi ikun tard wismet meta nintervjen u għalihom u allura nemmen li m'hemmx vitmu ta' trafikar minnajr profitti, ġviri minnajr ma' jkun flus tranzazzjonijiet eh, valuti. Ovvjament dan kollu jissegwi eh, il-filosofija bażika ta' domanda u fornitura. Ġviri qed nitkellmu dwar kummerċ ta', ta bnedmin u allura l-isfida hija fl-implementazzjoni, mhux fil-liġi nifisha, għandna liġi komprensiva, innovativa, illi taħseb għal ġejjieni illi tifoka fuq il-vitmi, għad nitkellmu dwar liġi li tmur lura għal tmin snin, ġifieri tistgħu tifmu kemm konna innovativi dak iż-żmien, allura irridu nevalwaw it traspożizzjoni Irridu naraw għanzi li mhux biss trasposizzjoni seħħ imma l implementazzjoni u dan dejjem sħaqnieh li r-rapport irid isir fuq eh, rapport evaluazzjoni li tisir fuq l-implementazzjoni, mhux fuq trasposizjoni, Għanna xaġa li taħdem tajb, pero hemm ferm iktar lokal titjib. Nixtieq nisħaq ukoll fuq il-fatt illi lajnuna għal vitmija ma tkunx biss eh, soġġett għal meta wieħed neċessarjament jesprimi mod espliċitu li jrid lajnuna. Imbagħad hemm il-fatt li ninvolvu l-NGOs naħseb li importanti li nuru lil vitmi illi aħna l-aqwa interess tagħhom għal qalbna u għalhekk aħna qed naħdmu fuq id-drittijiet tal-vitmi u fuq il-ħarsien tagħhom. Fl-ewwel rapport ta' progress tal-Kummissjoni aħna badna l-informazzjoni anke minn eh, l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili eh, u kwotajna direttament lilhom eh, fir-rapport u semmejna għadna li t-tfal u mal vitmi għadna li hemm proċeduri li mhumiex adekwati pereżempju biex jinstabu tfal li huma vitmi. Ħafna drabi il-vitmi mhumiex identifikati u allura m'għandhomx aċċess għad-drittijiet u din hija xi ħaġa fundamentali. Imbagħad hemm l-sfida ta' l-aċċess rekompensa kif ukoll l-akkoljenza f'ċentri li huma speċifiċi assess ta' dak li jkun naf li hemm iktar u iktar appoġġ li qed jingħata, però rridu naraw li jkun hemm iktar implementazzjoni, aħjar, monitoraġġ u li naraw illi qed ittieħed azzjoni kif supposta. Aħna pubblikajna l-azzjoni kontra traffikar, ħarisna għal dan lejn istrateġija kontra traffikar 2012-2016 u effokajna fuq drittijiet tal-vitmi għamenna studju ta' risk fuq riski għoli li huma sposti għalih it-tfal, hemm ukoll il-manwal għal guardianship, hemm ukoll linji għal vitmi kollha ta' traffikar u ta' ta' sfruttament u nibqgħu u l-fatt illi ikun hemm mekanizmi ta' referenza biex eh, nkunu nessaw nħarsu eh, u nidentifikaw iktar u iktar mod effettiv eh, il-vitmi dinja sfida. Flimkien ma l-ewem, provajna naraw naqra kif nistaw ikona dawn il-modelli, għamilna ħafna. Publikajna anki komunikat bil-prioritajiet il-ġodda, u waħda mit tlet prioritajiet ewlenin hija propju il-fatt li niprovdu aċċess aħjar għas servizzi u għall appoċ għal vitmi. Pero dak li qed nisħu f'dan il-komunikat u għal l-ewwel pass li jiżgura l-identifikazzjoni huwa hija l-identifikazzjoni tal-vittmi u il-fatt illi huma għandhom id-drittijiet. Id-drittijiet qegħdin hemmhekk, issa l-importanti huwa li naraw li għandhom aċċess għal dawn id-drittijiet u li jkun hemm implementazzjoni ta' dawk id-drittijiet. Nixtieq nieqaf u nagħlaq billi ngħid kif jista' jkun leġiżlazzjoni tajba fuq it-traffikar U nejdu illi jisma, em, impen ċar, impen ċar minnaħa tal-MPs, tajjeb, e, għanna l-appoċ pero irridu naddu għall-implementazzjoni. U aħna nejdu dan, darba t-nejn tlieta, kifat, għafna drabi għal-vittmi tal-twis u għallura irridu nifukaw fuq il-prevenzjoni. U rridu nifmu kol illi dan dan warijat illi iġib li għalla ħafna flus lil li dawk li qed jikkommettu dawn ir-reati. U allura rridu naraw illi ikun hemm evalwazzjoni tal-miżuri kollha. Il-verità hija li għandna pajsaġġ verament differenti u li eh, sfortunatament ma jisfavoreġġax id-domanda għal dawn it-tip ta' reati m'hemmx vittmi mingħajr gwadan. Ħafna drabi mhuwiex illegali fl-istati membri li wieħed jiex dak li kuni jekk ma jkunx jekk wieħed ma jkunx jaf illi eh, dik eh, il-persuna hija vittma ta' traffikar. Però il-Kummissjoni u l-Kummissarju Avramopoulos insistew diversi drabi illi aħna maħna fl-ebda pozizjoni illi eh, inrawmu kultura fejn dak li kun jaddija l-exxa. U allura dak huwa lan tal-komunikat eh, tal 14 ta' Deċembru, eh, naħseb illi ħadd ma nasib naħseb illi kulħadd jaqbel li ma nistawx ikonna dil kultura fejn xaħat jaddi għal-ixxam rridu u għanna idmir illi nejnu l dawn il-nies illi narraw li n-integrawum l-ura fis soċjetà u illi nakkompanjawhom tul dawn tul l-istadje kollha ta' din il-katina orribli. Però l-importanti huwa illi nwaqfu dan milli jiġri fl-ewwel istanza jiġifieri il-prevenzjoni. Grazzi ħafna lilkom il taħdmu tant fuq din il-kwestjoni. Grazzi ħafna Sinjora Vasiljadu. U issa nixtieq nistieden l-sur Javier Diaz Bada li hu reċerkatur involut f'ħafna proġetti ta' riċerka fuq il-vittmi ta' terrorizmu. Għandek xar minuti. Grazzi ħafna li l-istedina. Jina se nitkellem fuq żewġ kwistjoni dawlenin fid-diskors tiegħi. L-ewwel il-mod kif ġew ittrattati il-vittmi ta' terrorizmu fil-Pajjiż Wasku. U t-tieni il-ħtieġa eh, ta' ġustizzja illi għandhom il-vitmi kollha. Eh, waħda mill-affarijiet li l-vitmi jħossu li ħaqhom hija dejjem il-ġustizzja. Fil-każ speċifiku tal-Pajjiż Vasko u fil-każ ta' Spanja, kif tafu sew? Kien hemm terrorizmu illi dam eh, dam għaddej iżjed minn 50 sena u wassal għal mewt ta' iżjed minn 800 ruħ u anka eh, ħafna danni ekonomiċi u anka f'ħafna eh, beni pubbliċi. Jina nishtiq nifoka fuq l-lajnuna li natat l vittmi tal-terrorizmu fil pajiz Basko. Meta eh, imorru fuq il-vittmi Eh, irridu niftakru li dawn ikunu nies li għaddew minn trauma kbira xi kunu tilfu l familjari u l-qraba. Hija trauma intensa ħafna eh, li tiġi hekk ħabta u sabta u trauma illi tikkomprometti wkoll l-integrità fiżika u psikoloġika tal-persuna. Intena huwa hija xi ħaġa li ħadd ma jistennija għaliex eh, mhijiex xi ħaġa normali illi tiġi fil-ħajja ta' persuna. Fl-attentati terroristi, l-lan taħħom li kunu u għali ehm, eh, li Weħet li minna fiduċa li kunem fis servizzi pubbliċi. Dan għalu kol Primo Levi fil-litteratura tijaw. Eh, ġifiri, kunem telfin ta' fiduċa, fiduċa f'ni soħrajn, fl-istituzzjonijiet, weħet jitlef il-fiduċa anka fil-valuri tal-ħajja. U eh, dan kollu naturalment huwa anka korroborat minn min studji illi saru fil, fuq l-affett psikoloġiku li kunem fuq il-vitmi. Persuni li jbatu minn dawn wara dawn l-attakki terroristiċi għandhom bżonn appoġġ speċifiku u verament immirat. Appoġġ konkret għaliex il-ħajja tagħhom isserraħ fuq l-appoġġ familjari, appoġġ soċjali u eh, il-ħidma f'dan ir-rigward. Importanti kif qed ngħid dina tkun trauma u diffiċli li wieħed jeliba. U għalhekk qed ngħid illi l-irwol tas-soċjetà biex jittaffi l-uġieħ tal-fitmi huwa importanti ħafna. Issa, nixtieq insemmi wkoll it-terrorizmu tal-eta illi huwa Eh, eżempju importanti fi Spanja u anka fil-Ewropa, kemm għaliex dama dejżet minn 50 sena u anka għaliex kellu impatt qawwi fuq Spanja, speċjalment fuq is-soċjetà tal-Pajjiż Vasko. Il-terrorizmu fil-Pajjiż Vasko u l-impatt li kien hemm fuq il-vittmi kienet xi ħaġa speċjali għaliex ħafna mill-vittmi l-unika appoċ li sabu kien mill-familjari u mill-ħbib tagħhom u dan għal eh, snin twal. Anka saftetilu dawn il-fitmi kien diffiċli ħafna lihom li jsibu appoġġ li lin miċ-ċirku ta' familjari tagħhom u għalhekk il-fitmi ta' terrorizmu fil-Pajjiż Basko kienu fitmi iżjed mill-bqija tal-vittmi fil-bqija ta' Spanja. E, manka nistaw nejdu la vittimizzazzjoni terzjarja, meta e, il-vittma tirċivi anka appoċ anka lix eh, weħet jirrikonoxxi dik il-persuna illi tkun mititlu ġili per eżempju jisemmu toroq għal dik il-persuna li tkun mietet u eh, is-soċjetà kemm il-darba tibqa issemmi li dik il-persuna li tkun mitet u hekk il-vittma tispiċċa vittma doppja il dan wassal anka biex ikun hemm kif qed ngħid l-fenomeni ta' vittimizzazzjoni terzjarja. Nista' nsemmi pereżempju vittmi li eh, naqt li l-om missierhom u meta jerġgħu lura għal post tax-xogħol tagħhom terġgħu tajt ikunu eh, intimidati jew inkella jiġu attakkati fuq il-post tax-xogħol tagħhom. U Walik importanti l-istudju li sar dwar kif fil-pajis Basko il-fitmi ma baqawx jiġu it-trattati b'mod uman. Importanti tkun tafu per eżempju li kien hemm fitmi illi spiċċaw ħadu ħajjithom bidejhom minħabba eh, fil-pressjoni li sofrew wara li kunu tilfu lil xi maħbub tagħhom. Eh, importanti li jkun hemm eh, rispett, ġifiri wieħed ma jridx jis, per eżempju reliġjon tal-vittma li kollu quddiemu, importanti li tkun empatiku u t-tip ta' lingwaġġ li tuża mal-vittma eh, u dik hija xi ħaġa pereżempju li servizzi ta' li l vittmi tal pajizos koma ma tantx attent għalija. Ħafna drabi l-affarijiet ma, ma jiġux eh, rakkontati kif verament seħħew jew inkella jintuża lingwaġġ illi jipprova taffi mis-serjetà tal-kwistjoni. Jintuża lingwaġġ illi ma jirreflettix sew dak il qed jiġri, jew inkella li juża eh, vokabolarju li jkun eh, eh, politikament korrett wisq. Per eżempju, wieħed isemmi il-mewt ta' minn flok il-qtil ta' meta minn flok qtil wieħed isemmi daka ġi eżegwit, etc. U għalhekk fil-Pajjiż Basku huwa diffiċli illi wieħed eh, ikun iżjed qrib ta' vittma ta' terrorizmu. Għaliex, għaliex qed hemm ċertu konnivenza ma' terroristi, ma' dawk li kienu terroristi fil-Pajjiż Basku għatem numru ta' nies mhux ħażin illi għadhom jappoġġaw it-terrorizmu Eh, li mux tal-li kienu jappoġġaw il-terrorizmu imma tal-li għadhom jappoġġaw nifakkarkom li leta għada teżisti. L-appoġġ li l-vittmi ta' terrorizmu irrid ikun sinċiri, irrid ikun wieħed li kompassjoni. E, wieħed irrid jifhem il-dbatija li kien hemm u irridu nifmu illi id-batija tal-vittmi mhijiex l-istess meta dawn jingħataw appoġġ jew inkella meta ma jingħataw appoġġ ta' xejn. Issa nixtieq nitkellem fuq l-aspett ta' ġustizzja, il-bżonn li għandhom il-vittmi għal ġustizzja. fil pajis Vasko mod speċjali, il-vittmi ta' terrorizmu jafu illi ħadd minnhom m'għandu l-kapaċità li jerġa' il-ħajja lil dawk il-mijiet ta' nies li nqatlu, imma il- jekk il-vitmina taw ġustizja hija parti mit-terapija tagħhom. Jekk ma jkunx hemm ġustizzja, ifisser li dak li jkun ikun jista' jagħmel reati eh, bla doċċ mingħajr ma jiġi kastigat. Dawk illi jgħidu illi fil-Pajjiż Vasko E, impossibbli illi jkun hemm ġustizzja, ikun qed jagħmel tabula rasa, jkun qed jaċċetta it-terrorizmu u jkun qed jaċċetta illi t-terrorizmu fil-Pajjiż Basku huwa bħal disgrazzja illi intbatet mis Imma dan hemm minnu il-vittmi ta' terrorizmu jafu illi meta ikunem eh, azzjoni immirata dik qed tasservi bħala parti mit-terapija tagħhom. Il-vitmi għandhom leġittimità morali biex jitolbu il-ġustizzja u eh, dana huwa parti mill-irwol tal-vitmi illi kien rikonoxxut Reċentement mill-direttur eh, tal-Aġenzija ta' Nazzjonijiet Uniti kontra il-terrorizmu. Il-terrorizmu il terrorizmu E, jifoka mhux biss fuq dawk fuq nies konkreti imma fuq is-soċjetà kollha. U dan irid ikun irkonoxxut ukoll fil-proċess penali. Anka fil-Parlament Ewropew, id-direttiva li nitkellmu dwarha tirrikonoxxi l-irwol li għandu l-ġustizzja fil-viżavi il-vitmi. U għalhekk nixtieq nitkellem fuq 379 il-qtil illi għamlet eh, eta illi għadhom ma ġewx solvuti. Jiġifieri 44% tal-qtil kollu li għamlet eta għadhom ma ġewx solvuti. Kważi nofs qed nitkellmu. Importanti li jkun hemm strumenti u miżuri li ġu applikati biex eh, wieħed anke jiġbor statistika fuq dawn ir-reati għatfadal ħafna kazijiet li għadhom maġer solvuti kif qed ngħid u biex dawn ikunu solvuti eh, forsi dak li hemm bżonn huwa illi l-eks terroristi jikkollaboraw mal-ġustizzja. Hemm bżonn Infakarkom ukoll fil-rekomandazzjoni tal-Kunsil tal-Europa tal 1996 u design illi fija il-Kunsil stiden illi l-Istati membri biex e, jassiguraw li kunem effiċenza fil-proċessi penali biex e, e, issir ġustizja. Jena fakkarkom illi biex nala naħseb illi għanna ninsistu illi ma nistawx nitkellmu fuq paċi dejjema fi Spanja fil-Pajjiż Basko jekk it-terroristi ma jkunux ikkastigati jekk l-istituzzjonijiet ma jaħdmux biex eh, isolvu il-liżet minn 300 kas ta' li li għadhom ma ġewx solvuti. Illi eh, eh, Irridu naraw illi tkun id-demokrazija li tirrenja u eh, iridu niftakru illi dawk il-vitmi kollha għandhom id-dritt illi jippruvaw jimpedixxu illi fil-futur eh, u lidhom ikunu vittmi tal-istess reati. Grazzi. And now I would like to Grazzi ħafna u sena xtiqna di il-kelma lill professoressa ta' liġi komperativa u ta' teorija legali fl-Università ta' Turku, eh, il-Senjura Kevat Nusajnen. Jek joġbok? Jekk joġobkom, tistaw turu l-slides li jena preparajt. Thank you. And thank you for the both committees for... Grazie eh, l-għanet tal-istedina. Nixtieq u koll nir l-Parlament Ewropew eh, għall-impenn eh, għal-ħarsin ta' drittijiet tal-vitmi kif ukoll għal-ġrieda tiegħu kontra l-vjolenza fuq in-nisa. L-slajd li jmiss ħaniprofa nkopri ħafna punti fil-prezentazzjoni tiegħi. Ħanħof titħin l-ewwel net biex nispjega iż-żewġ modelli li għandna f'termini ta' sorsa legali għal vitmi u id-drittijiet tal-vitmi u x'inhuma l-problemi li jena identifikajt fil-fazi ta' implementazzjoni. Fil-qasir ixtien fakkarkom billi aħna għaddejna minn evoluzzjoni kbira meta f'dak li huwa settur kriminali jiftit deċenilu, aħna kena l-idea illi għandek seta ta' stat illi li jikastiga eh, il-dawk li kunu kometaw ir-reati bħal li liġi kriminali eh, u li ħares id tal-bniedem eh, kontra mm, kontra kwestessi għabu. pero issa il-proċ bidel kompletament fiċentru ċentru tal-approċ tagħna hemm il-vitmi. Pero għadna ma sanniex kompletament hemmhekk u probabbilment mux ħanaslu, għalli jiex bilanċ b'saħħtu li huwa ġbir il-ħarsien tal-vitmi u drittijiet ta' dawk li kommentaw ta' dawk li kommettu reati. għet ħares lejn artiklu 82 ta' Trattat ta' Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li huwa l-bażi legali għad-direttiva tal-drittijiet tal-vitmi u jitkellem dwar kemm id-drittijiet tal-individwi Eh, fil-proċedimenti kriminali kif ukoll id-drittijiet tal-vittmi tar-reat. Issa, rridu naraw naqra l-lura x'inhuwa il-bilanċ ġust, eh, x'inhuwa ġust fi proċess ġust f'dan il-bilanċ li rridu nżommu f'moħħna. Nasab li rridu nżommu f'moħħna huwa li qed nitkellmu dwar vitmi vulnerabli u allura fil-fema tiegħi tassew importanti li nħu dan il-bilanċ tkellimna dwar id-direttiva fuq il-vitmi fuq id-drittijiet tal-vitmi u allura qed nitkellmu dwar strument biex intejbu id-drittijiet tal-vitmi ordinari, però hemm ukoll referenza qawwija għal vittmi vulnerabli fid-direttiva li għanna tal-2012 ġifiri. Fuq l-oħra għanna serje ta' dokumenti legali illi jikonċentraw fuq gruppi differenti ta' vitmi illi ħafna drabi sibu eruqom fil-ħolqien ta' dawn ta' dawn il-gruppi ta' nies vulnerabli, gruppi li jisfaw vulnerabli minħabba l-istatus tagħhom jew nkella minħabba relazzjoni tagħhom viżavi il-perpetratur u fejn huma ġew miċħuda mid-drittijiet tagħhom. Allura nixtieq nfakkar li storikament dawk li kommettu l-abbużi meta nitkellmu dwar gruppi vulnerabli, dawk li kommettu l-abużi ma ma kinux infeċċija, jew legalment jew nkella de facto. Dik hija l-istorja. Ġifieri kien hemm rikonoxximent legali li kien kajman wisq eh, vizavi dawn dawn ir-reati li kienu qed jiġu kommessi eh, vizavi il gruppi vulnerabli, eh, ġviri, kienem u koll nuqqas ta' rapportar, kienem nuqqas ta' aġir eh, minnaħat ta' persekuzzjoni u minnaħat ta' u f'dik li kastigar ta' dawn ta' din l-imġiba ħażina ta' daw ir-reati Mbagħad hemm ukoll l-aspett ta' biża ta' dipendenza mill minn dak li jtikkommettu reati minnaħa tal-vittma kif ukoll kapaċità limitata biex jaġixxu illi kienu qed ixekklu r-rapportar. Hemm ukoll il-fatt li l-vittmi vulnerabbli għandhom bżonn rikonoxximent u <clears throat> għajnuna speċjali. Però l-element ta' biża li semmejt qabel minnaħa tal-vitmi u punt importanti. U importanti u koll kifat illi ikunu rikonoxxuti u jirċievu eh, servizzi ta' appoċ. L-slajd li jmiss għanna zewċ eh, tipi ta' direttivi jekk wieħed iqis liġi Ewropea minnaħa għandna direttiva tal-vitmi illi tiddefinixxi n-nies illi huma vulnerabbli eh, jew nkella illi għanan nqisu bħala vitmi vulnerabli. Mbagħad għandna konsiderazzjoni ta' situazzjonijiet speċifiċi u tipi ta' reati bħal per eżempju direttiva fuq l-abbuż ta' tfal u traffikar tal-bnedmin kif ukoll il-vittmi ta' terrorizmu dawn iż-żewġ tipi ta' strumenti illi għandna kif semmejt eh, huma differenti minn xulxin. L-slide li jmiss eh, qed naraw illi l-evalwazzjoni tal-implementazzjoni eh, tipprova indirizza l-kwestjoni jekk għandix ikun hemm anzi tipproponi li jkun hemm streamlining ta' drittijiet tal-vitmi fl-istrumenti legali differenti tal-Unjoni. Ed-direttiva fuq l-abbuż direttivi għanzi fuq l-abuż ta' tfal, trafikar tal-bnedmin u ta' terrorizmu huma strumenti ta' liġi kriminali. l issa ħaġa tista' tingħata għal violenza kontra nisa illi ħafna drabi inħossu il-bżonn illi f'dawn il-każijiet nifokaw fuq eh, iġlieda kontra ir-reat. Ma xieġu ħafna drabi b'daw it-tip ta' strumenti. ħafna drabi konna bżon naraw naqra eżattament xini anzi, ħafna drabi naraw illi, il-bżon illi nirġieldu reqijat u ektar għawim il-bżon biex tħarsien tal-vitmi. U għallura naħseb illi l-streamlining tal-atti leġislativi Ewropej irrit jieġi indirizzat minn din il-perspettiva. Hemm numru ta' punti marbuta ma' l-arfien tal-vitmi vulnerabli, forse nistaw nadu mill-ewwel l-slide li jmiss, li hu żgur huwa illi hemm koordinazzjoni f'ira bejn l-atturi differenti involuti fis-settur. Dan ħafna drabi dependi wkoll mill-fatt li l-organizzazzjonijiet non governattivi kienu attivi ferm f'ambitu fejn l-istat ma kienx preżenti. U dan wassal għal problema fl-aċċess eh, veru propju għas-servizzi. Dan jista' jenat partikolarment fil-każ tal-vittmi vulnerabli fejn għandna bżonn iktar minn każijiet oħra model ċar. U hawnhekk ħareġ biċ-ċar illi l-koordinazzjoni hija verament kwistjoni illi tiġi indirizzata. Tiġi indirizzata mill-istat. Dan ħareġ biċċara. Ġviri, mandiċ titħalla t-izviluppa għarriħa. Il-punt li jmiss fuq eh, rapportar tar reati dinija xi ħaġa illi spiss toħroġ ġviri Meta nitkellmu dwar vittmi vulnerabbli ħafna drabi rapportar u għanies. U dan parzialment huwa dovut minħabba l-fatt li l-istati ċertu punt għamlu outsourcing tal-ħarsien tal-vitmi vulnerabbli l-organizzazzjoniet governativi. Pero dak li rridu niddefinixxu u li huwa importanti huwa l-ewwel laqa ta' dawn is first encounter, ġifir ħafna drabi, dawn n-nis eh, jintaqaw ma' persekuturi, ma' uffiċjali tal-pulizija, u koll ma' ma dawn in-nies eh, illi huma attivi fil-qasam soċjali li suppost eh, jgħinu għam, pero importanti ħafna indirizzaw min tkun l ewwel persuna li dawn il-vitmi jidħlu f'kuntatt. Imbagħad hemm il-punt li miss illi jitkellem fuq l-azzjoni ex officio. Iġifiri illi eh, fejn qed nikkonsidraw l-automatic referrals, per eżempju, illi huwa punt importanti. Nixtieq nirringrazzjakom għall attenzjoni tagħkom. Thank you very much, Dr. Nusjainen. Grazzi ħafna, Sinjura, anzi dottoressa Nusjainen, issa nixtieq nistieden lis-Sinjura Elizabeth Crowlitz illi hija l-kap ta' l-EY IMEA tal-Uffiċċju fi Brussell ta' politika pubblika u vaj u viċi president ukoll ta' task force tal-inizjattivi fuq is-sess tal-Kamra tal-Kummerċ Amerikana għall-Unjoni Ewropea. Imma llum eh, hija ħad tkellimna fuq l-esperjenza personali bħala vittma ta' terrorizmu. Aħna nilqawk u nixtiequ nuru l-appoġġ tagħna qabel tgħaddi għall-preżentazzjoni tiegħek. L-ewwel neta nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropew u lil daw kollha li huma responsabbli biex jieħdu d-deċiżjonijiet fuq suġġett tant importanti qed ngħidi dan wara sentejn wara l-attakki terroristiċi f'Zeventem. Jiena fil-fatt kont waħda minn dawk li sfajt midruba nhar 22 ta' Marzu tal-2016, s-sawazi sentejn wara inħoss li dan il-każ kważi kważi intesa. U ħantikom ċertu eżempji ħantikom raġunijiet għalfejn naħseb hekk. Jiena ċittadin Ewropew, residenti hawnhekk fi Brussell, inni ngħix hawnhekk dawn l-aħħar ħames snin, u jiena ċittadina Ungeriża. It-tifla tiegħi hija għandha disa snin u hija wkoll kienet melquta b'mod dirett u nixtieq nsemmija nishtiqnejt ngħid li eh, fil-fatt eh, jiena kont eh, fortunat mm, it-tifla tiegħi vera ma ma ħallitniex para xorta waħda hija vittma u naħseb illi ħatibqa' tbati mill-konsekwenzi ta' dak li ġarbet sentejn ilu jiena persuna diplomatika Pero naħseb li l-messagġ li rrid ngħaddi llum huwa li ma nistawx eh, naqtaw qalbna u ma nistawx eh, ninsew dak li ġara, pero jiena mill l tiegħi biex nipprova immur lura għan-normal nixtieq eh, nħu din l-opportunità biex ngħid u nirringrazzja dak kollu li qed tagħmlu, però nixtieq ngħid li l-ikbar appoċ irċevejtu mill-raba tiegħi mill-ħbieb Jena ġejta ospitalizzata għal iktar minn tliet ġimgħat ma nafx jekk forsi tistawx eh, taddu għal slides li jmiss dawn mhumiex stampi professjonali huma biss uħut mill-istampi biex nurikom naqra kemm il-ħajta dak li jkun tista' tinbidel eh, mill-lum L-istampa ta' qabel kienet meta kontadni fl-isptar anke kwejl eh, Reġina Matilder ġiet iżurni ġevejtu kolla porċ sħiħa għal tleġemata sew grata għal dawk it-tobba kolla u l-infermiera li segwewni ma wara ġematejn jena tlaqt u kont wahdi. Kont wahdi eh, nafaċa problema, l-slajd li jmiss eh, hija importanti l għaliex kif tistaw taraw Dak iż-żmien jiena konniex f'appartament fit-tieni solar li tista' tgħid li huwa t-tielet solar mingħajr lift. U allura għal tliet xhur jiena ma stajtx nitlaq mill-appartament mingħajr għajnuna esterna. U l-għajnuna esterna kienet l-ambulanza li eh, fil-fat kienet responsabli għal check-ups regolari, mbagħad eh, kienu l-ħbieb li kienu jiġu kultant żmien jittawlu li Eh, dawk, dik kienet il-kumpanija tiegħi eh, u dak kien l-unika mod kif jiena stajt inħalli dawk l-erba' ħitan. Il-pija kont hemmhekk ras il fuq eh, mimduda. fl istajt li jmiss, importanti li taraw naqra li fil-kas tiegħi, però naf li kien hemm vitmi oħra, kussjoni mhijiex hawnhekk eh, jekk eh, konniex vitmi jew le naħseb li fl-aħħar mill-aħħar eh, aħna vitmi memx, dubju ma ħatma ma saqsini, ħatma darfu u għallis m'għandek bżonn xi ħaġa, jiena e email mill-kummissarju għall-appoġġ tal-vitmi tassew kont kontenta Anzi, ta' se kont ikun kontenta kif ċevejt telefonata, ma ċevejt email biex nimla formula biex nkun nista nirċievi eh, għajnuna finanzjarja. Ovvjament ma konċ pozizjoni biex nimla tal-dokument għal li dak iż-żmien dak iż-żmien ma kont qed nirċievi lebda ebda għajnuna finanzjarja. Jiena fil-fatt fl-aeroport tlift il kart kollha, il-kart tal-bank, ovvjament ħallejt kollox hemmhekk. Din hija l-unika evidenza illi ġiet lura mill-bagalja tiegħi illi kienet eh, kompletament eh, ġi distrutta ċevejt dan ġemat qabel, eh, ġifiri tlift kollox, kont sebtruħijek f'pajis barrani, blebda, blebda flus f'buti. Kelli mor l-ura, jiva kelli l-appoċ tal-familja tal-kollegu bieb kiku żgur ma kienx jirnexxieli ngħix dell-esperjenza tant kera. Ħafna minnkom jemnu nemmen illi il komissjoni u kulħadd fl-Unjoni Ewropea jaħdem fuq bost elementi anke wkoll fuq fost saħrajn fuq l-appoċ finanzjarju. Iżda sentej wara sa jidilkom għadni maġġavejt xejn. Jena morta kelli anzi għaxar tobba eh, li zaruni minn kumpanija ta' assigurazzjoni differenti u kull derba kelli nuqot immur l-ura għal dak kollu eh, li għaddejt minnu dak l-orrur u zgur li dan muqet qed jgħin xejn biex nirkupra u nimxu l-qudiem eh, Dan kolli ħodni lura għal dak li ġara sentejn ilu. Nerġanejt, dan kollu mhux qed jgħinni biex l qudiem. Nerġanejt għaxar żjarat ta' tobba differenti minn kumpanija ta' assigurazzjoni, minn kumpanija ta' assigurazzjoni differenti. L-ewwel darba kelli attak ta' paniku l li it-tabib ma għafx jistaqsi waħda mistaqsija wara l-oħra Nasib, eh, kien ovvju eh, li jena kont emmek, kien ovvja li jena kont eh, sfajt sfajt midruba, ġifiri ma nafx jena xri ikun jaf dan it-tabib, ma insomma rrit ikun jaf naqra vera l-spejjes medici ġew kopruti, imma nasep l-importanti illi bħala vitma u bħala persuna professjonali nasep it-tabib forsi seta kien iktar professjonali u nasep illi fl-axar mill-axar bħala xi ħadd barrani eh, jiena ġarrabt ħafna telfiet, ma nirxieqx noqgħod eh, naqsam ħafna formazzjoni personali, però tistaw tifmu, eh, memx għalfejn nispiegarkom dan il-ħemitat li għandi il-wieħed jaddi minn ħafna telfiet il-boss dak iż-żmien kien qed jirtira u jiena kont qed nittama li nirċevi promotion illi għatma seħħet nittama illi adapita da xi darba nerġa naqbad ir-ritmu ta' ħajja normali u jekk alla jrid m'għandhomx wis eh, nirċievi dik eh, il-promotion. Forsi tistgħu eh, issa tgħaddu l-slides li jmiss qabel kien hemm il-ksuri li ġarrabt dawnu ma retratti tijaj ma tifla tijaj biex taraw li jena kont feature u tafu u tobba kienu jafu li jena kont din situazzjoni pero xorta baqaw jistaqsuni sempliciment xtaqt nejdirkom li fil-ġejjien qarib jena għandi tlet laqat ma tlet tobba oħra minn kompanija ta' assigurazzjoni oħra u l-ebda kumpens finanzjar għadhom wasal. Din l-istampa hija mal-President tal-Ungerija illi sedinni dana fil-fat kien ġessa biħa minn ħatijaw. U ċevejt ħafna poċ mill-gvern tijaj l ambasġatur u koll l-għani u provdili li jibatni l-ura f'pajizi, pero dik ma kienet ċasla li li xina di tifla mija hawnhekk na ngħixu flimkien għal ħames snin u qed ma jistax sempliċement jitrasferixxi lilu nnifsu minn pajjiż għal ieħor millum għal għada. Jena ma konċet nitlob illi immur l-ura ma kif tistaw taraw fl-slides l-ħana kont fis solar ta' fuq Ġviri rrit namel deċizjoni ta' malajr, deċizjoni biex nibdel il-post fejn kont għaldanix, nimxie f'appartament ieħor illi fil-fat kellu aċċess faċli illi kien simil kien viċin anzi mm, ta' ta' fejn tal-iskola ta' tifla tiegħi ma tantx kelli għażiet, kien hemm wieħed biss li kien eh, jilħaq il-kriterji kollha li rrid. Imbagħad kien hemm eh, Madana kollu kien hemm il-fatt li dan kien ferm li l minn dak li jiena stajt eh, niflaħ għalih eh, biex ma semmix eh, il-self u l-bqija. Nixtieq nagħlaq l-intervent tiegħi billi ngħid ma nixtieqx nagħmel rekomendazzjonijiet, ma nasibx illi ikun ġust. Ma nixtieq ngħid illi hemm ċertu punti, ċertu għodot illi dak iż-żmien kienu fideja li setaw kienu utli, per eżempju, uħut minnkom semmew punt wieħed ta' kuntat. Nemmen li dan huwa importanti ferm il għaliex eh, biex wieħed per eżempju eh, ikollu la għajnuna legali, l-assikurazzjoni, l-kumpens, jekollu punt wieħed għal persuna bħali li provat mollura r-realtà tkompli għaddeja bil-ħajja tafu illi hemm ħafna hemm ħafna dannu, hemm ħafna dannu naħseb illi għandu jenata kumpensu ukoll meta inti għandek fatti iswed fuq l-abjad li huma ċari u għandu jkun hemm ukoll real cash advance, ġifieri flus li jenataw minn qabel biex Ena li jiex xaħat li għat aktar bħal kif eh, kont jena minar kart xejn minar ċentezmu fuq e ma stajċ namela. U ukoll xtib ta' apoċ jena kont eh, xortjata li kelli l lommi miħaj, pero zguri li kienem nisohra li ma kellom il-ħatta l-ura, importanti li kunem xtib ta' apoċ u eh, importanti li kunem xaħat li it tfal. Grazzi. Grazzi Krawlez tal-liqsamt maħna di l-esperienza personali. Nishtiq nisimpatizza miegħek għal dak kollu li għaddejt minnu. Nixtieq nawgurawlek biex eh, tkompli bil-ħatija. Kena għaddu issa l-iskambju ta' femijiet eh, nemmen li għanna wkoll ċertu ħin għal-mistoqsijiet eh, minnaħat tal-MEPS għanna jek joġbok zewċ minuti għal kull intervent. Illa li jiex nishtiq nwissikom illi fil-fat irridu nalqu din is-sezzjoni fin-nofsija bum mill għaliex hemm laqgħa ta' kodaturi. Tack så mycket för eh, all information under det här passet. Det har varit eh, väldigt... Eh, Grazie ħafna għal dawn il-prezentazzjonijiet f'din f'dan it-tieni panel ta' sew interessanti għala volja smajna affarijiet illi huma tassew sew li għaqlu kulli u ma tassew taswit il-qalb. Nishtiq eh, nindirizza mistoqsija tiegħi eh, li dottoressa Vazeljadu eh, fuq traffikar tal-bnedmin. Intom għattu illi id-direttiva tal-2011 ġiet trasposta minn minn bosta stati membri modi differenti però dan huwa problematiku għal għaliex suppost l-idea hija li jkun realizzazzjoni komuni u allura mistoqsija tiegħi hija għandkom proposti x'tagħmlu kif nistgħu niżguraw irwieħna illi l-istati membri jitrasponu din id-direttiva mod iktar armonizzate hawnhekk qed nitkellmu dwar direttiva illi adottajna tmien snin ilu eh, tista' tgħid u dak iż-żmien kienet deġa għanqelet ħafna diskussjoni dwar kif eventualment nistaw naġġornaw jew kella nirrevedu eh, din il-leġislazzjoni eh, b'mod iktar maġġel eh, mill-li namlu s-soltu għaliex rridu natataw irwieħna għad-domanda. Dik mistoqsija tiegħi. Grazzi. Thank you very much, Mr. Depre. Grazie ħafna, Sur Depre. Un bat, Signor Gomez. Merci, President. Jena konta sew imqan għal eh, mi xieda li tatna il-vitma l-intervenet l-axħar u tassew eh, nistħi eh, bin-nuqqasijiet kollha li semmiet nixtieq ngħid li aħna tassew imbagħadna fuq seq waħda l għaliex minn punt di vista politiku ma kenniex mekkaniżmu u jiena namettih dan minn dak iżmillaw provajna ntejbu l-affarijiet partikolarment permezz tal-ħolqien ta' punt wieħed ta' kuntat li ġi deċis um, nittama li issa dan isir realtà. Però fuq il tiegħek fuq il-vitmi tal-attentati terroristiċi. Dak kollu li għandu eh, jenata f'termini ta' kumpens, ta' jinuna, ta' appoċ, ta' kumpanjament, eh, nejt li eh, fl-Unjoni Ewropea qed nippruvaw naraw li jkun hemm xi ħaġa li forsi tejn biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-mezzi kollha finanzjari biex illi huma indirizzati għal kura imma wkoll biex il-vitmi tal-attakki terroristiċi ikunu jistaw jamlu għal-jom, għalihom qed nitkellem hawnhekk ukoll għal għajnuna psikoloġika maħba it-trauma li dak li jkun għadda minna nittama li dan kollu b'xi mod jgħin il-problemi li għaddejjen minnhom. is Yeah, thank you. Jina nixtieq nirringrazzja lill-vittmi kollha illi qasmu maħna l-esperjenzi tagħhom. Jina eh, nista' ngħid nofsni residenta fi Brussell u u għalhekk eh, nħosni verament ixxukjata b'dak li għaltinna il-sinjura mill-Ungerija dak li għaltinna li għaddit minnu. Jina Portugiza. Fil-Portugal, da sajplat da kanna nirin gbar u mitu iżjed minn mitruħ. Kena miżjed minn mitejn il-weġġaw. U waħda mill-liżet affarijiet il mi jgħidu kienet importanti għalihom, huwa eh, hija l-għajnuna psikoloġika. Għajnuna psikoloġika li natatilhom mill-awtoritajiet tagħna. Laqat nil fatt li inti fir-rakkomandazzjoni tiegħek eh, semmejt kemm kellek bżonn kieku illi tiġi infermiera id-dar iżurek, apparti ovvjament mill-għajnuna finanzjarja u appoġġ anke lil bintek. Inti mm, ma taħsibx ukoll li dak it-tip ta' appoġġ minn ħadd l-infermier għandu jkun ta' natura psikoloġika wkoll għaliex jiena eh, verament staġibt nara anka il-mod kif il-vittmi tan nirien minn pajjiżi semmew speċjalment matul il-perjodu tal-miliet. Semmew kemm kien diffiċli li għanzi eh, kem kien aħjar għal-jom jaffaċaw it-trauma tal-familjari illi tilfu grazzi għal-għajnuna psikoloġika. U għalek naħseb dikja rekomendazzjoni importanti, inti taqbel miegħi? Speċjalment meta titkellem naturalment eh, vitmi ta' attakki terroristiċi. L-Onorevoli Jimenez. Iva dan il-mikrofonu? Danu. Mela, grazzi ħafna liħor il-mikrofonu. Ah, ok, <coughs> ok. Kedi eh, għagrajs. Mela, Iva, jena nishtiqna li grazzan daw kolla l-għedin prezenti, grazzi anka l-kull minn intervjena u grazzi anka l-Shadow Reporters, il-kollegi tijaj, daw kolla li i-parteċipaw f'dan ismiħ, għalix għawek smajna idejat interessanti ħafna illi jizet il-qoddim serajnuna biex nkunu nistaw intejbu l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. E, dawn l-esperienzi ħana ġbarnijom minn vitmi differenti, jena ħafna drabi anka kellu l-opportunità illi nitkellem mal e, koordinatriċi ma Naħseb li manka idejat oħrajn li nistaw nżidu, forsi dok relatati anka mal-vjolenza e, bejn is-sessi Iġviri idejat kolla importanti ħafna lina. ħatnu għadda ta' ċertu affarijiet u ta' ċertu klim, għawek semmejna l-ġustizja, nuqqas ta' ġustizja, semmejna l-impunita, semmejna il-nuqqas ta' rapportar, semmejna hekk il-koordinazzjoni, importanti ħafna koordinazzjoni bejn l-istati, mux bizzejiet li kollox inħalluh fidejn l-NGOs jew l assoċjazzjonijiet dawn għamlu bieċa xogħol importanti ħafna, speċjalment f'pajjiżi fi Spanja ma le ir-responsabilità hija tal-istat. U smajna wkoll il-ħtieġa li jkun hemm punt wieħed ta' kuntatt. Aħna fit-test apparti minn dak li kien hemm fit-test, apparti minn l-emendi illi zidna dwar eh, dwar il-fatt tal-punt ta' kuntatt, semmejna illi jkun hemm bżonn ta' persuna waħda li tkun koordina. Insemmu wkoll l-armonizzazzjoni ta' l-appoġġ għaliex skont ir-reġjun, skont il-belt, skont il-pajjiż, il-tip ta' appoġġ li eh, ikun offrutu huwa differenti. Smajna wkoll kolli ta' font, font e, apposta għal vittmi ta' terrorizmu. Iġifiri, ħan ippruvaw nevitaw dal-kalvarju li semmew il-vittmi, li iġbiri li spiċċaw vittmi għattini u t-tila darba U e, li nevitaw u koll l-stigmatizzazzjoni tal-vittmi, illi jena familjari maħħa. Grazie ħafna, l-Honorable Stevens hija l-ħaj kellima, l-ħan nisimaw. Ikjoġbok. Grazzi kollegi, għanżom fil-qosor. Jina nishtiq nir-ingrazzja il-kellima tal-xida koraġuża li tatna. Nishtiq l-uri dispjaċir tijaj u din dak li ġara u najt li jidispeċini li ma tanċinata appoċ naf li fil-Belġu kienem diffikultajiet naf li jissa hemm impenn biex jiġi provdut appoġġ u kompens aħjar u biex eh, jiskuraw li eh, l-appoġġinata b'mod iżjed pront. M'hemmx dubju li intom ma ħaqkomx tbatu dan il-mod kif iddeskrivejtu, għalhekk nittama li jkun hemm kooperazzjoni aħjar fil-futur u li nsibu mod aħjar, mod iżjed ġust ta' kif nistgħu nassistukom. Jiena verament jiddispjaċini ta' dak kollu illi kelkom taddu minnu ta' kemm batejtu. Intom, sfortunatament ma kelkom xans l-oħra. U hemm bżonn illi eh, lajnuna tiratalkom fil-pront. Il il-mod kif ġejtu trattati intom huwa inaċċettabbli u nittama li nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni. Nittama li dan il-Kumitat ikun jista' anke jinkoraġixxi l-Istati membri kollha biex jimplementaw id-direttiva kemm jista' jkun malajr ħalli il-vitmi jiġu trattati aħjar. Mandux ikun li inti tirċivi iżjed jew inqas appoġġ skont minn fejn inti, dak mandux ikun. Tajjeb, mela, dak smajna l-interventi kollha, għanna sitt minuti għatweġiba, tweġiba Kien hemm mistoqsija l signor Vasiljadu u għanka l-Signora Krawlitz. Mela, tlet minuti kull wieħed. Grazzi ħafna, grazzi tal-mistoqsija, Iva, importanti niftakru illi id-direttiva hija dwar l-standards minimi, hija strument eċċellenti madankollu kollu Eh, il-grad ta' implementazzjoni ta' din id-direttiva ivarja e minn stat membru għall ieħor. Aħna frigwajt il-komunikazzjoni fl-4 ta' Deċembru bħala Kummissjoni ippubblikajna e komunikat eh, biex nippruvaw insibu eh, soluzzjoni ta' iżjed appoċ. Nixtiequ ngħidu billi pereżempju noħorġu gwida lill istati membri, gwida pereżempju fuq miżuri għabbażi ta' sess biex ikunu Eh, jistaw jiġu assisti il-vitmi. Per eżempju, ninżidu kol kooperazzjoni biex innaqsu traffikari ta' tfal, se nkunu għedin nirrevedu il-funzjonament eh, tal mekanizmu ta', eh, ta riferiment. Ser ehm, nofru kol finanzjament għal tisħiħ ta' kapaċitajiet u għal skambju tal-aħjar prassi, ġifiri fl-aħħar mill-aħħar irridu inkomplu nibnu fuq dan. Aħna għanna mpen kbir, dan għajdu ħanka fil-Transposition Report u fil-rapport tal-All Progress. Aħna għanna mpen li permess tal-lini gwidi u ta' pariri nassiguraw illi għedin nofru zi rapport għall-implementazzjoni. Imma naturalment għatem ċertu xol fil-qalba illi li tisir u Għalek ħriġna dak il-komunikat. Tajib li għafawek, il-Signora Crownlitz. ħan wieġeb fuq il-psikologu u il-mistoqsija li għamilti dwar jekk huwiex importanti. Iva, importanti ħafna. Kifet jiena wara li ħriġt mill-isptar ta' Antwerp, marċevejt lebda tip ta' gwida kif f'pajjiż li huwa barrani insib speċjalist li huwa speċjalizzat fil-esperjenzi traumatiċi. Kienu l-kollegi tiegħi mill-Istati Uniti illi għenuni eh, nidħol f'netwerk internazzjonali ta' tomba psikologi li jitkellmu l-Ingliż u kienu l-ħbib tiegħi fi Brussell li għenuni. Mem lebda dubju illi iva l-għajnuna psikoloġika importanti ħafna. Imma importanti u koll il-lat prattiku ġifiri li tkun taf fejn issib l-esperti. Jina, Eh, erġet bejt naħdem f'Ottubru tal-2016 fuq eh, part-time. Ma kont għadni marku prajċ 100% għalek bdejt naħdem part-time. Imma il-fatt li ġajt mort l-ura xogħol jiena qistu bħala parti minn il-kupru tiegħi. U eh, naturalment dak għamiltu anka fġieħ binti għaliex hija kienet tistenni li l-immur lura x-xogħol u naħseb li kienet ċaħġa li għenitni. Grazzi. Iva, grazzi. Grazzi ħafna l-esperti kollha, grazzi tal-ħidma tagħkom. Intom eh, eh, tajtuna ħafna materjal permezz tal-riċerka tagħkom u tal-esperjenza tagħkom, ħafna materjal x'nixtarru. Issa, jina u koll nixtieq nirringrazzja il-parteċipanti kollha, grazzi lil kull min tkellem, grazzi l-membri kollha, grazzi lil rappresentant tal-Koreper, grazzi lill president ta' miegħi. Dan kien smih importanti ħafna. Naħseb li huwa tajnuna kbira għal co porters biex ikunu jistaw jaħdmu eh, fuq ir-rapport. Aħna ser inkomplu naħdmu flimkien. Grazzi ħafna. Thank you. Now it, it will be your uh, coordinators meeting. Yeah? Yes, now Good luck. yes, well, yeah. <laughs> yeah, okay, thank you. Thank you. Thank you.